attwali eh, l-rkupru tat-tom fil-vant għall-Atlantiku u fil-Mediterran. Is-Sur Matto. Excuse me, our colleague is ready to start. Kollega Lesbi Grazie, Presidente. Grazie ħafna, President, Komissarju. Dibattuta ta' proposta li l-ideja huwa li dritt tal-Unjoni biex ikun hemm eh, eh, rkupru multianwal fil-laqat li saru fl-2012 u 2014 Kif tafu mill-2006 hemm pjan multianwali ta' rekubru ta' tonn aħmar li suppost jispiċċa eh, fl-2022 u l-sajjid għamlu sforz kbir biex jirristrutturaw eh, l-qabda taħdom skont il-kondizjonijiet li ġew stabiliti fil-pjan. Inħabba dan, grazzi għall-isforz tagħhom eh, fl-2008 kien hemm tendenza lil fuq u fl-2014 l-organizzazzjoni reġjonali żied l-ammont tal-qabda għax hemm eh, informazzjoni xjentifika li juru li l-popolazzjoni qed jirkupraw eh, huma abbundanti biżejjed. Fl-opinjoni tiegħi l-irkupru spettakulari li eh, rajna fit-ton taw l-aħħar snin jista' jiġġustifika biex iżidu iżjed dal-volum tal-qabda u hekk tlabna Huwa diffiċli li nispjegaw lil eh, sajjida fil-każ tal-Gżejjer Kanarji li huma eh, involuti fil-sajt arteġanali huwa diffiċli nispjegalhom li 24 sena 24 sija tal-bidu eh, tas-sajt jifqu għax il-kwota jkunu spiċċaw. L-inizjattiva leġislattiva li aħna l-lum għed nitrattaw jirrispondi eh, għal bżonn li natu garanzija tal-applikazzjoni uniformi u effettiva fl-Unjoni Ewropea kollha ta' dan il-pjan. Il-proposta għandha miżuri tekniċi bħal dak l-għandu xaqsam l-operazzjoni ta' trasferiment tal-ħaj u miżuri wkoll eh, ta' kmamar stereoskopika biex wieħed ikun jista' eh, jikkalkula l-kwantitajiet u l-applikazzjonijiet ta' program reġjonali ta' osservaturi. Il-proposta l-Kommissjoni ta' trasposizjoni korretta tal rekomendazzjoni ta' IGAD. U nisperaw li musa ċertu punt muriziet lemm u Għal dan l-an jinn nishtiq infakkar li eh, l-an tal-trasposizjoni ta' trasposizjoni u l-applikazzjoni uniformi fl-Unjoni Ewropea kollha. Mhux qed nippretendu li jkollna dibattitu ġdid dwar dak li ġi deċiż ġa. L-applikazzjoni uniformi għandu lan jagħti garanzija ta' kondizzjonijiet igwali għal operaturi kollha li jipparteċipaw fis-sajt tal-ton, inkluż dawk tal-pajjiżi terzi. Jekk le, jekk japplikaw normi differenti għal flotot barranin, l-sforz kollu li sar u l-limitazzjonijiet li ġew applikati l-sajida tal-Unjoni Ewropea ikunu għal xejn. Eh, minnaħal l-oħra, eh, il-Kommissjoni qed tipproponi li li l emendi għal plan tar kubru bat delegat u għawek ma naqblux assolutament. Aħna nħossu li transpozizjoni ta' rakkomendazzjonijiet għandhom ikunu kompetenza maqsuma bejn il-Parlament u l-Konsil fil-qafas tal-proċediment ordinarju u għalhekk għandhom jiġu adattati bil-proċess ta' kodeċizjoni. Jiena tlabt li dal-Parlament dejjem ikolla dil-proċess ta' kodeċizjoni u mhux jumken nivulnuraw biex niprovaw nevitaw l-intervenzjoni tal-Parlament. L-aħħar ħadna gost li rekomendazzjonijiet eh, jihdu nota ta' karatteristiċi speċifiċi tal-tip ta' sajt ta' ton differenti, speċjalment wieħed jisħaq fuq fuq il-tip ta' għal-madrabas eh, li huma forum tradizjonali ta' sajt aħna nisqu fuq dan li dawn il-kwotas jisiru sew u nħidu nota specialment għal dat tip ta' attivitaj tradizjonali bħal madraba eh, u nirringrazzja l-daw kolla li jenuna fl-emendi biex ntejbu dan il-rapport u nispera li konna dokument li wieħed ikun ta' soddisfazzjon għal kulħadd. Grazzi. Grazzi ħafna. il-Kommissarju. Kommissarju Vella. Grazie ħafna. President, Ringrazio Sur Gabriel Mato kol il-Kommissjoni verament il-rapport ta' Sur Mato huwa rezultat ta' eh, li situazzjoni tatton eh, verament eh, ġiet marufa u kontribut verament siwi u hemm suġġerimenti pozittivi biex wieħed ikun jista' jimmodifika l-proposta oriġinali. Huwa importanti wkoll li wieħed jiftakar li din il-proposta eh, għandha lan kif ġi spjegat li tipprova tagħmel transpożizzjona għal liġi tal-Unjoni Ewropea miżuri li ġa kienu miftema fil-flajkat il-Kommissjoni Internazzjonali għal konservazzjoni tal-tuna tal-Atlantiku daw ġew adottati fl-2014 u dawn eh, huma uh, applikabli l-Stati membri u l-operaturi minn Lulju tas-sena li għaddiet, l-ulju tal-2015. U importanti li dan il-plan tal-kupru eh, verament ġi maruf Eh, rikonoxxut bħala suċċess u l-istok tal-tuna eh, verament qed jirkupra. Madana kollu l-ebda lok biex wieħed eh, jittraskura. Għandna bżonn natu priorità biex il-ġestjoni sostenibli ta' dan l-istok importanti jisir kif imess. Il-miżuri li ġew adottati minn ICAT huma essenzjali ħafna mill-dispożizzjonijiet li hemm fil-pjan ta' rekupru huma applikabli direttament għal membri stati, għal stati membri kollha. Madana kollu it-transpożizzjoni hija eh, essenzjali biex il-dispożizzjonijiet applikabli għal persuni eh, naturali u legali jirriflettu u jirrispettaw eh, l-Unjoni Ewropea biex tiżgura li kunem eh, compliance mill-Unjoni, specialment dak li nxafsam l-obbligazzjoni internazzjonali. Ed mekku ukoll biex il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea eh, eh, nżommuha f'dak li huwa l-ġestjoni sostenibbli tal-stocks. Tal-rapport Eh, jirrispondu għal bżonijiet tagħna, ma evidentement għatem ċerta diverġenzi. Dan huwa l-każ dwar l-interpretazzjoni tal-kompetenzi tal-istituzzjoni rispettiva meta niġu biex nittrasponu eh, eh, dispożizzjonijiet mill-RFMOs l-organizzazzjoni ta' sajjida, ma jena għandi kull fiduċa li dawn nistaw nisolvuhom. Issa dwar il-dispożizzjonijiet għal mm, l-empowerment tal-Kommissjoni biex tkun tista' tadotta għatti mm, delegati, il komissjoni tħoss eh, bil-qawwa li nħabba li kunem eh, emendi ta' malaj eh, ta' spiss fil-flajked huwa element essenzjali fil-proposta. Għaliex? għax dat-tip ta' atti delegati għandhom għandna bżonnu biex ikunu nistgħu nirreaġixxu eh, malaj u nikkorporaw nikkorporaw fil-Unjoni fil-liġi tal-Unjoni kwalunkwe emendi tal ajket Daw l-emendi isiru regolarment. U f'dawn il-każijiet jekk ngħaddu mill-proċess proċedura leġislattiv sħiħa mhux ħad ippermettilna nimplementaw il-miżuri ġodda fi żmien stabbilit biex inkunu nistgħu niżguraw li l-Unjoni Ewropea eh, tirrispetti l-obbligazzjonijiet internazzjonali tagħha. L-adozzjoni ta' l-atti delegati tal-Komissjoni eh, tippermetti biex inkunu nistgħu malaj eh, il-miżuri tal lajkad billi nemendaw biss l-elementi mhux essenzjali tal-atti leġislativi. U danna jirrikjedi li jkun hemm proċess ta' konsultazzjoni, inkluż konsultazzjonijiet mal-livell ta' esperti. Jirrikjedi wkoll li jkun hemm transmissjoni f'waqta ta' dokumenti lill parlament Ewropew u lill kunsill Il-Kommissjoni temmen ukoll li għandha tenata poteri biex eh, tadotta għati eh, ta' implementazzjoni u koll din ħaġa ġustifikata mill bżon eh, ta' spiss li ċerta miżuri tal plantar kupru jkunu jistaw implementati fil-level tal-Unjoni Ewropea. Ħna għandna bżon dan biex inkunu nistaw naslu għal level playing field tal-ġustizja l-Stati membri u niżguraw li l-effettività ta' dawn il-stess miżuri u dan hija eh, ħaġa relevanti għal eh, miżuri ta' kontroll li introdotti minn ICAD fej interpretazzjonijiet jista' jkunu differenti fost pajjiżi u ieħor li huma stati membri u li għandhom xasmu direttament ma' rispett ta' kwota u obbligazzjoni internazzjonali oħrajn. Onorevoli membri, U Sinjura President, il-proposta tal kommissjoni biex ikun hemm regolament dwar il-plan ta' kupru multianwali għal eh, ton eh, huwa follow-up huwa segwitu bilanċat għal ftejim għajket il-rapport ta' surmatu narġan ripeti huwa kontribut verament eh, siwja u nisma nistanna bil ħerra nisma l-opinjoni tal-Kamra. Um, Grazie. Kummissarju, ser nibdew id-debattitu mal-gruppi politiċi ngħaddu għas-sur Valenza. Minuta u nofs. Grazzi, Signor President, għanet jena nishtiq nifra l-sur Mato u nishtiq nappoġġa din il-proposta l-ġdida li timmira li ta' tgħaddi ehm, di proposta fil-miżuri multianwali għal ton tal-pinna blu fil-Mediterran kif suġġeriet lajket biex nibnu l-istoks irridu nsegwu dawn il-passi irridu namlu tnaqis bil-mod il-mod eh, fil-livelli ta' tak. Din hija importanti irridu kol nimponu uh, sajt iktar riġdu fċertu waqsma, fċertu zona, u periodu ta' żmien u restrizzjonijiet oħrajn jridu wkoll insaħħu l-iskema tal-ajket għall inspezzjonijiet konġunt internazzjonali naqbel li dan għandu jiġi applikat mod uniformi biex bekk inkunu nistgħu nassikuraw li jkun hemm livell indaqs għal dawk kollha li jaħdmu fil-qasam tas-sajt tat-ton. Mod partikolari l-operaturi mhux tal-Unjoni Ewropea għaliex inkella jekk nasbu dwar jekk napplikaw regoli differenti għal flotot barranin ġranin l-isforzi kollha fuq ir-restrizzjonijiet applikati lis sajjida Ewropej mhux se jkollhom l-ebda riżultatu għal daqstant isser ikun qed jidher li qegħdin nagħmlu eh, nikkastigaw lil sajda tagħna stess irid nassiguraw li ma nikkastigawx lil is-sajda tagħna stess billi nimponu fuqhom miżuri iktar riġidi. Jiena mill-ġdid nixtieq nappoġġa x-xogħol tas surmatu fuq dan il-fajl. Grazzi. Naddu issa, Sinjura Briano għal minuta u nofs. Grazzi President, Kummissarju. Illum ma nixtieqx nitkellem biss fuq il-quħ tal-rekomandazzjonijiet tal-iket li eh, anka fl-imkien ma' Surmato iddiskutejna ħafna fil-dettal bejn il-gruppi fil- dettal bejn il gruppi fil komitat eh, Irrid diskutu soġġetti importanti ħafna marbutin ma' ton, mod partikolari dwar l-ekoloġija tal-ispeċi, l stoks u kol fatturi soċjoekonomiċi marbutin ma' dan huma s-sajt ta' ton ma nafu l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri huma parti kontrenti tal-ikatu fl-2014 Um, kombinazzjoni ġewwa Ġenva l-belt tiegħi matul laqa annwali tal-ika taħna l ajna mm, mod favorevoli l-informazzjoni um, pożittiva dwar l-istat ta' ton l-aħmar u kien hemm żieda ta' 20% tal-kwoti tal-istati kontraenti. l kwoti ta' ton l-aħmar ġew stabbiliti flika ta' ta' kriterji tal-istat distribuzzjoni ġew jiġu deċidi mill-pajjiżi uh, uh, individwali. Sfortunatamente fortunatament f'ħafna każijiet jibbenefikaw biss ftit waqt li s-sajjieda artiġanali jiġu esklużi minkejja iż-żieda li ingħatat ta' 20%. M'għandniex ninsew ukoll li jekk biżball jinqabad eh, ton aħmar il-sajjiet iż-żgħir jirriskja li jiġi eh, ikkastigat. Għaldaqstant irid ikun hemm distribuzzjoni iktar iktar ġust l għal għaldaqstant ehm, għamel proposta f'dan ir-rigward biex tistieden l-Istati Membri biex tirrevedi din is-sitwazzjoni biex bekk tkun waħda iktar ġusta. Grazzi. Nandu issa Sinjura Thomas Ekal minuta. Grazzi ħafna. Illum ħafna iktar minn qabel is-sajt bħala eh, attività ekonomika tiddependi fuq il-bilanċ bejn is-sostenibilità u, il-protezzjoni tal-istoks. Il-protezzjoni tal-riżorsi marittimi tagħna jta' importanza kbira għal futur tas-sajt iżda dan irrid jipproteġi wkoll l-interessi ekonomiċi tas-sajjieda. Ir-rapport naħseb li rikonnaxxu l-bżonn għal dan il-bilanċ, bilanċ tajjeb u għal daqsant jiena onorata li kelli l-opportunità li nipparteċipa ehm, flimkien massur sur Mato u Shadow Rapporters wara l-rikupru tal-istoks tal-ton tal-pinna blu u wara ħafna snin ta' pjaniet ta' kupru ta' restrizzjonijiet issa fl-aħħar għandna l-opportunità li nżidu l-kwoti għall-2016 u b'mod pożittiv nikkontribwixxu bl-esperti bitħul għal sajjeda tal pelagġiċi u ta' ton. Għaddu s senjura Bilbao Brandita. Grazzi, nishtiq nir-ingrazzja l-Sur Mato għaxol li jamel u għahna napoġġaw dan il-rapport għaliex ikkompli s-saħħaħ il-pjan ta' protezzjoni ta' ton fil-Mediterran il-biomassa edha t konfermaħ dan u wissan natak ikbar imma fl-2012 sabiex jirkurpraw l-stocks fl-2012 bil-baw tilef ħafna mill-kwota tijaw sabiex l-stock jilħaq jirkupra l aħna nħossu li huwa importanti li l-flotti li jatmu fil-Mediterran kem dak Ewropej jew ta' pajjiżi terzi ikollhom kondizzjonijiet indaqs ma nistawx naħru l-sajjeda Ewropej biex e, e, e, nakkomodaw il-dawk ta' pajjiżi oħrajn. Aħna nixtiequ li kunem eh, rispett għal sajt tradizjonali u anki napprezzaw il-referenza għal sajt bin-nasses għal madraba li huma effiċjenti ħafna Aħna rridu illi ikunem regoli iktar serji li jiġu rispettati minn kulħadd, imma aħna nixtiequ illi niġġieldu kontra prassi li mhumiex sostenibbli minnaħa tal-operaturi kollha minn perspettiva istituzzjonali aħna nappoġġaw ir wol tal-Parlament fit trasposizzjoni tar-rakkomandazzjonijiet ta' lajkat għaliex aħna nistgħu nagħtu iktar trasparenza, bilanċ u leġittimità bżon illi il-dawn il-proċessi jitqarbu iktar lejn iċ-ċittadini u rappreżentanti tagħhom għalhekk hemm bżonn illi l-Kummissjoni tisma' dak kollu illi għandu xi jgħid dan il-Parlament sabiex inkunu nistgħu naħdmu l-kol flimkien. Grazzi. Madam Hazekamp, one minute and a half. Grazzi, ngħaddu għal-kelima li missa l-minuta u nofs. Il-ton tal pinnal blu huwa wieħed mill-iktar speċi medda famuża f'dawn l-aħħar snin kien hemm tnaqqis kbir ta' l-istoks kważi design fil-mija u allura kien hemm miżuri reċettivi dwar sajt żejjed li ġi minħabba kapaċitajiet eh, li ġew sovvenzjonati fuq livell Ewropew. Fl-2006 ħadna miżuri biex niddefendu it-ton l-aħmar. Għalkemm mm, jidher li m'għandniex għal xiex inkunu mhux kuntenti. għaliex l-ewwel il-popolazzjoni tat-ton l-aħmar kienet kważi niżlet għal zero. Mbagħad e, kibret u rdupjat iva, iżda hemm organizzazzjonijiet li qegħdin jgħidu li għadu kmini wis li inżidu l-kwoti tas-sajt u dan huwa dak li qed jgħid ir-rapporter hawnhekk. Jekk ma mingħajr ma nitkellmu wkoll dwar bit ta' speċi oħrajn. Eh, speċi li u koll jaffu eh, jaslu għal eh, tmiem kraħ. Il-partiti għaj mussej vota favur għalix et nirriskjaw is-sostenibilità tal-pjaneta għal ġenerazzjonijiet futuri irridu um, nabolixxu kull sovvenzjonijiet għas-sajt. Id-delegazzjoni tagħna hija favur ta' dan ir-rapport li fuq għadimna flimkien mal-kollegi għaliex huwa importanti li nifhmu eżattament x'numa l-indikazzjonijiet tal-ikat li e, rridu naħdmu tajjeb e, fis-snin li ġejjin u jkollna regola Ewropea wkoll. Sa seklu li għadda ton ġi maqbud biss mod tradizzjonali mbagħad sar industrija u r-riżorsi niżlu għal 3%. Is-sistema tal-kwoti kif qal il-Kummissarju jidher li qiegħda taħdem u għal daqstant il direzzjoni jidher li għal waħda tajba. Anke jekk forsi eh, huwa minnu li forsi wak minni wis li inżidu l-kwoti issa. Eh, dan jaħdem fuq livell ambjentali imma ma jaħdimx fuq livell eh, soċjoekonomiċi. Problema ta' ġustizzja soċjali għada waħda marġinali is-sajt tradizzjonali għal da sant aħna se nappoġġaw l-amenda anke jekk ma tantx ġobna fil-format jew dak li s-suġġerixxa s-Sorbjano, s sinjor Bjano, minħabba ġustizja li inħalqot uh, uh, min għandu ħafna u min għandu xejn. Forsi dan mhux il-post ideali fejn niddiskutu dan imma forsi jista' din l-okkażjoni biex bekk insemmu liħinna fuq dan il kwistjoni. Thank you, Madam Rodast. L-Onorevoli Rodast, minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Hot kbir, sajjeda zar formula li taħdem formula li taħdem mod partikolari fil-kuntest tal-sajt għal ton. Fil-regolament bażiku aħna għanna miżuri għal ħarsin tal-istokkijiet u sabiex is-sajjeda jistaw jaħdmu imżon li kunem kwoti suffiċjenti skont l-artikli 16 u 17 ta' regolament bażiku, kull stat membru jiddeċidi u fu il-possibiltajiet tas sajt tal-bastimenti tagħhom u kif dawn għandhom jinqasmu, dawn irridu hemm bżonn ta' kriterji trasparenti u oġġettivi biex jaslu għal dan. Ma l-lin minn dan teknoloġija tas sajt li tuża ftit enerġija u livelli oljien ta' selettività irrid jintuża mbagħad għal pjan multianwali għall irkupru tal-ton. Irrid jiġi rispettat il-grupp tal-SND qed jgħid li d-sistema eżistenti ta' distribuzzjoni tal-kwoti mill-istati membri jridu jitħassru u hemm bżonn li jkun hemm involviment adattat ta' sajt ta' sajjeda zar u artiġanali ħafna drabi kien hemm ħafna nuqqas ta' trasparenza l mod kif qegħdin jitqasmu l-kwoti u jiena qed nieħu gost li għal dan il-pjan ta', dwar l-istokkijiet l-istati membri jridu jħejju il-pjanijiet tagħhom u anki dettalji dwar l-irkabti illi jintużaw. L-Onorevoli Hawk, minuta. Grazzi ħafna, Signora President il-ton huwa speċi fna jsejħula rigal mill-natura. Għanna bżon ta' politika sostenibli ħafna sabiex din l-ispeċi tibqa teżisti għal dejjem l-affarijiet ma tantx mixin ħarir għaliex nafu illi din l-ispeċi hija mniżla fost l-ispeċi perikolati. Fortunatament il-Parlament Ewropew mhux biss għandu dritt għandu wkoll l-obbligu biex jara kif se jitrasponi regolamenti dwar il-pjantar kupru multijanwali dwar it-ton regolamenti legali jridu jkunu ċari u trasparenti u mhux ambigwi dwar kif għanna nħallu l-istok ta' ton jirkupra u l-liġijiet jridu jkunu infurzati b'mod stret ħafna fuq l-operaturi kollha b'mod partikolari dawk minn barra l-Unjoni Ewropea. It-tielet net eliminazzjoni ta' sajt ta' ton illegali huwa essenzjali l-Onorevoli Bermejo. Aħna kontenti illi f'dan il-rapport eh, et issir referenza għall-art tradizzjonali tal-madraba dan huwa pass pozittiv fir rikonoxximent tal-importanza strateġika ta' dan din l-arti tas sajt tal-ġestjoni sostenibbli ta' ton, riżorsa naturali illi hija essenzjali għal komunitajiet ta' sajjeda illi jistadu għalli anki għal bilanċ ekoloġiku tal-blibħra tagħna. Dan ir-rapport ukoll huwa twissir l l-Gvernijiet anke dak Spanjol illi eh, eh, warbu il-almadraba fil-kwoti għas-sajt u injoraw l-indikazzjoni ta' regolazzjoni Ewropea. il tessi se nivotaw fuq u għada jesħaq fuq il-natura sostenibli ta' din l-arti u ħtieġa li din tkun appoġġata sabiex inħarsu il-vjabilità soċ-ekonomika tagħhom. Nisperaw li dan ir-rapport jippermettilna biex eh, natu spinta l din l-arti għaliex permetti illi e, sir ħafna sajt selettiv toħloq l-impiegi. Aħna rridu illi kunem dan it-tip ta' sajt fl-pratana. Mr. Farage. L-Onorevoli Farage. Thank you. Well, tonight we're talking... Grazie ħafna. Ħna l-lum edin nitkelmu dwar l-istokki dizastruzi tal-ton, il-kwoti u l-metodi tas-sajt u ħadd f'din il-kamra ma semma l-angling approach, eh, l approach għas-sajt u għazbaljat, aħna għanna sistema ta' kwoti għall-ispeċi, għall-bicċa kbir tal-ispeċi, li fisser illi kienem eċirin ta' snin ta' ħafna rimi u ħela. U dak li aħna irridu huwa settur kommerċjali kbir u sostenibli u aħna qegħdin ninjoraw il-sea angling biex jagħmel ġid mhux biss ekonomiku imma anki benefiċċji ambjentali għall-istokkijiet tagħna fir-Renju Unit l-Anglers illi jistadu għal bas iġibu biss 200 miljon lira għall-ekonomija eh, eh, tana. Fl-Amerika għandhom ġabu tajba din huma indunaw li l-Striped Bass kien eh, xaġa pozittiva ħafna u wissa din suwa bħala rizorsa li tintuża biss għall-angling wassal għal ħafna impiegi ġodda u eh, dawk il-komunitajiet li jiexu fuq ix-xtut qegħdin igawdu ħafna aħna x'qegħdin nagħmlu. Aħna minna proibizzjoni sħiħa fuq l-Angles mill-ewwel ta' Lulju tajna eh, kwota ta' daħ ta' ħuta waħda l-kull sajjiet u fl-istess ħin qed nippermettu il- ehm, Is-sajjida bid-dajet li jaqblu 1.3 tunnellati fix-xar il-kull wieħed. Aħna qegħdin naqru l angliż is-sajjida eh, li maħalqux li eh, maħalqux il-problema. Inti proponejta bħala burokratiku Malti dan dina xi ħaġa li ħadd ma debattija ħadd ma vota fuqha żgur fil-Parlament eh, Ingliż ma ġiex diskuss dan is-suġġett u Jiena nittama li 800.000 eh, sajjeda fil-Renju Unit se jivvotaw kontra il-Kommissjoni Ewropea u jivvotaw favorina sabiex aħna jkollna l kontrol tal-ibħra tagħna. Mr. Farage, there is a... Eh, Grazie ħafna, Sur Farage. Għandek blue card, taċċetta? Iva, taċċetta kollox. Sur Onorevoli Sur Farage, kif taf din il-politika għaddit minn riforma kbira reċentement, anki Greenpeace għawa eh, pala riforma tajba. U inti kont uh, eh, mem tajta nil-parlament u parteċipajt għal sentejn u nofs biex laqa jew tnejn meta dawn il-kwistjonijiet kollha kienu importanti fejn battalli kbar kienu għaddejjin, ma taħsibx li kull kumment li tista' tagħmel int fuq din il-politika ta' sajt komuni forsi kollha ftit iktar kredibilità li kieku inti dajt dmirtek u eh, mort bħala tparteċipa bħala membru. Iva, grazzi sur Corbett, ma konċet tismani u ġvera li jien dak kieku parteċipajt tal-kull laqgħa tas-sajt tal-kumitat meta kont membru anki jekk kienek ta' minix membru, ma kemm xejn stajt namel biex nejn sa 800.000 persuna minn pajizi li jmorru uh, jaqbdu s-sibas u ma jiprofdaw l-impiegi fuq l-art fuq l-pratana u ma eh, f'ħafna każijiet tassew jagħtu huma sinsla ta' din il-komunità fuq il-kosta u din il-projbizzjoni iddaħlet mingħajr dibattitu fil-Kumitat tas sajtu u għalhekk ma jiena ma tendejċ. Ma kienx hemm dibattitu laqas vot dan il-Parlament permezz ta' regolament eh, permezz ta' burokrat Malti li ma nistawx nivvotaw għalih ma nistawx neħħuh Sur Kobet jina nishtiq li kolla demokrazija li topera un bat nistaw niddiskutu kif nistaw nġestixxu id-doks eh, tal-Renju Unit. Provajtu ma mar nexxilekx Sur Corbett għal xejn. Grazzi. President, inti kellek il-blue card, kellek it-tweġiba tijak, mela ħanifqu għawnek u morru għal punt li mis il-Sinjura Agera Garcia għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jina najt dejjem illi naqblu mar-rapport fuq tas-sur Mato fuq l-applikazzjoni tar-rakkomandazzjoni tal-ikat imma daw kollha ħlief f'eċezzjoni waħda nixtieq infakkar hemm bżonn li bażaw ruħu fuq żewġ affarijiet fondamentali f'dan id-dabatutu. L-ewwel net l-applikazzjoni uniformi u effettiva Eh, l-ewwel qabel kollox fuq dawk illi kritikaw il sajida u il- u s-sati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom bżonn ta' dan it-twettiq uniformi mhux pajjiż pajjiż sina mill-Mediterran li kawża ħafna problemi ma ħadna ħu nota sur Kommissarju illi eh, għal dak li huwa il-ton tal-pinna blu u għalhekk dawk li huma il-sajjieda, iż-żar ma jistgħux jirkopraw u għalhekk hemm bżonn inneħħu l-monopolju f'dan il-qasam dan is-settur. Jekk jogħġbok intervjeni eh, pajjiż pajis eh, Spanja fejn eh, najdu u kol dak l-angling ġifiri bermezz ta' xbik ju kol ija arti li qed nitnesa. Grazzi ħafna is-sur ma' minuta. Grazzi ħafna, President. Illum qegħdin nitkellmu fuq miżuri għal pjan ta' dak li huwa iblu fintuna tun tal-pinna blu. U għallaqstant stant naħseb li rapporter inti trattajt ta' kollu mod għaqli. Naħseb eh, hemm xi trialog li se joħorġu anke naħda l-Kommissjoni u għalhekk naħseb dan huwa eh, żvilupp pożittiv ħafna imma jiena mħasseb ħafna fuq speċijiet oħra tal-Mediterran, Sur President kważi l-ispeċi kollha msajt żejjed fuqhom fil-Mediterran Per eżempju, għan tip ta' ħejk li huwa 10 darbiet iktar e, u qed jinqabad il ġifiri il-ħejk żagħżugħ u l-istess fenomenu qed narawh ukoll għal speċijiet oħra. Għalhekk nixtieq insaqsi l-Kummissarju Vella illi jfassal pjan ta' konservazzjoni għal ħejk fil-Mediterran imma meta qed jagħmel un it taks ta' kull sena l-Mediterran jekk joġbok tkun iktar ambizzjuż u aħseb speċijiet oħra. Grazzi ħafna is-Sur Santos Salminuta. minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Komissarju dejjem pjaċir li tkun hawnhekk fosna nixtieq ukoll nilqa' l-rapporter tagħna Gabriel Mato li għamel xogħol importanti ħafna tagħmel referenza għal pakket ta' deċiżjonijiet palma qalu deċiżjonijiet li għedna għazzon nieħdu għalhekk nixtieq insaħħa u ntejjeb il-proposta l-emenda ġifiri minnaħa tal-SND li jisħaq fuq l-importanza li ġidu kontra l-monopolji fis settur tas sajtu prerogativa tal-Istati membri illi jaqsmu l-kwoti l-Unjoni Ewropea għandha bżonn u kol is-sajt artiġjonali bħal pereżempju hemm f'Madeira u jekk inkomplu nagħmlu benefiċċji ta' inizjattivi l-kbar nkunu qegħdin irrażnu neqirdu il- il-sajt illi għanna fil-gżejjer tal azors il-sajt artiġanali, u għalek għanna bżon rispettaw rakkomandazzjonijiet u nkunu prudenti ħafna meta eh, nużaw il-prinċipju ta' prekawzjoni nkunu eh, mrasnin ħafna u għalek bżon nevetaw li kunem impatt ambientali. U għalek għanna bżon li namlu valutazzjoni tal-impatt. Grazzi ħafna. Onorevoli. Grazzi, President. Jena se nitkellem biss fuq żewġ punti. L-ewwel net fuq lek msejħin għat delegati il-Kummissjoni tipproponi għal modifiki għal futur għal dak li huwa ton fl-Atlantiku eh, tal-Vantu Mediterran permezz għat delegati u jekk dan isir il-Parlament ma jkollux iktar possibilità illi jkun jista' eh, jesponi il-veduti tiegħu flikat u Għalhekk għal dawk li huma organizzazzjonijiet reġjonali, is-sajt hemm bżonn ikun dejjem kompetenza konġunta tal-Kunsillu tal-Parlament bħala kodeċiżjoni It-tieni punt huwa fuq il-kwoti tal-ton. Ma nistgħux nifmu għaliex diversifikazzjoni ta' kull daj Samson ikolla referenza biex il-kwantità tal-2000 eh, u kif tkun avvantaġġ esklusiv ta' ċerti sajjeda imma ta' ħasra għal sajjeda żgħar u għalhekk għandna bżonn liberaw mekanizmu tal-kwoti ta' ton mill-monopolju eh, tal-monopolji il-kbar biex ikonna sajt iktar sostenibbli favur l-SMEs bħala grupp SND aħna proponejna amenda biex l eżati membri biex jirrevedu sistema attwali u nittamaw illi il-kollegi kun jista' jappoġġaw l-emenda tagħna is-sur Marjas Imis. Iva, grazzi ħafna President. E, ton fil-Atlantiku fil-Mediterran u s-sajt tiegħu li kat definit, definit qafas illi ġa waqa. U għalek għanna bżon illi nħallu rekupru, permettu rekupru ta' ton fil-Mediterranu fl-Atlantiku tal-Vant. U għalek kienem sur komissarju ħafna problemi fil-Greċa u f'sati membri oħra. U illum hemm mobilizzazzjoni sħiħa u d is-sajt illegali il-portijiet illi nalqu fil greċja L-istess pereżempju f'Salonika, kreta u f'postijiet oħra qegħdin niġġieldu kontra il-kredituri u għal daqstant hemm il-memorandum illi huwa ta' ħasra ta' ħsara skużawni għas-sajt u l-benessri tal-persuna u lekk għandhom bżonn xi ħaġa biex nindefendu dan is-settur primarju ngħinu lin-nies illi rivendikaw id-drittijiet tagħhom biex ikunu jistgħu ikollhom lajxin ta' kuljum. Grazzi ħafna. Kien hemm problema tajt il-President bil l-interpretazzjoni mill-Grek għall-Ingliż, nipprovaw insolvu l-problema. Iba ma femnik, onorevoli, il-Sinjura Ġufrida jmessissa. Grazie, President. Aħna kontenti illi eh, minħabba l-attenzjoni ta' lika tal-Unjoni Ewropea, speċi prezzjuża ta' ton iżid fil-pratana prezzjuża ħafna għax anki bħala eh, kummerċjalment hija mitluba ħafna speċjalment fil-baħar tal-Mediterran. Imma suġġett ta' monopolju il-każ pereżempju naraw f'sqallija fejn ħafna sajida il-gbar jisfruttaw il-fluss migratorju biex jaqbdu fi xbiki tagħhom mbagħad jikkommerċjalizzaw jibjawhom bil-Ġappun. Walek tolli tiġi dimna eh, huwa jiġi mill-Paċifiku u is-sajjida tagħna sqallin eh, ma jistawx jużawhom biex ikollhom il-ton stess tal-Mediterran. Walek anki il- Eh, il-mezzi sostenibli artiġanali li kellhom tal-antiki ġifiri eh, qegħdin jisparixxu bħalma qed jisparixxi wkoll dan it-tip ta' ton. Grazzi issa is-sur Jakob Ċek. Grazzi ħafna, President. Il-bluefin tuna huwa speċi li t-tibġi perikolat Alla volja hemm eżempji pożittivi tar-rekupru tiegħu u anki jekk kenna xi dejta pożittiva u għeddin nipprovaw inżidu il-kwoti nixtieq nistiden l u lilek sur komissarju biex tkunu prudenti dan it-tip ta' ton iva huwa speċi illi huwa f'periklu u il-mod kif aħna nixtiequ nużaw is-sajt fil-Mediterran u fil vant tal-Atlantiku illi permetti il-monopoli il-gbar illi komplu għaddejjien kif edin, jina naħseb illi dan se jġibna f'sitwazzjoni kif konna. U għalek għanna bżon tassew nirrevedu sew is-sitwazzjoni tal-istokjiet kollha tas-sajt fil-Mediterran u fl-Atlantiku u ma narawhomx bħala każijiet iżolati jekk nixtiequ tassew nħarsuhom. Grazzi. President. Grazzi ħafna, President. Meta niġu għall-MFF għal rekupru ta' din ispeċi ta' ton, dan qed jippermetti żvilupp pożittiv għal istokki differenti tal-ħut. Kien hemm tendenza pożittiva ta' tkabbir fil-2008 u 2014 li kat għad deċida illi idaħħal ta' 20% tliet snin minn 2015 sal-2017 u aħna nappoġġaw il-kritika tas sistema tal-kwoti penalizza il-sajt iktar sostenibli u żgħar u għata benefiċċju biss għal sidin tal-bastimenti l-kbar. Għanna bżon rikonoxxu is-sajt artiġanali li qed nużaw fin-nofsinhar tal-Portugal fejn jużaw tamir selettiv, nirrikonoxxu wkoll is-sajt tal-Pole and Line illi s-sajda tagħna fil-Portugal jużaw għanna bżonn nappoġġaw dan il-mezz artiġanali u nirrikonoxxu dritt tagħhom li jkomplu jistadu kif jixtiequ u għandna bżonn nikkonsidraw is sajda tal-Gżejjer Azor għax huma qegħdin ibatu ħafna minn minħabba il-tnaqqis tat-taks ta' speċijiet oħra. Što pred nami je seveda nadaljevanje večletnega. Grazie tal tajtni l-kelma, President. Din inkomplu niprovaw inżommu is-sajt tal-sajt sostenibli ta' din l-speċi ta' ton. Emson li wieħed jgħid illi huwa importanti ħafna biex niżguraw appoġġ armonizzat għal dawk li huma għal dik li regolamentazzjoni tal-Unjoni Ewropea u għanna bżon nħarsu u koll is-sajjeda Ewropej. Għanna bżon natu attenzjoni għal xi ħaġa li naraw ta' sikwiet u li ġrat u koll. Hemm monopoli kbar ħafna illi huma preżenti fuq is-suq u dawn qed jimbottaw barra is sajjeda li jużaw mezzi tradizzjonali li huma l-iktar sostenibbli għalek naħseb li kull stat membru għandu l-possibilità qassam il-kwoti fost is-sajjeda tiegħu u dak li huwa importanti hawnhekk huwa l-kontroll u rapportaġġ biex hekk ma mmorrux lura għal dawn l-istokki tagħni li jisparixxu. Issa Kummissarju Vella, għaddilek il-kelma. Thank you very much. Grazie ħafna, Signora President. Mil-ġdid nixtieq nirringrazzja l-onorevoli membri kollha tal-kummenti mistoqsijiet tagħhom illi juru illi hemm xi ħaġa komuni biex inkunu nistgħu inkomplu għaddejjin bil-proposta napprezza wkoll il-fatt li hemm appoġġ ġenerali mill-onorevoli membri ta' din il-Kamra. Il-Kummissjoni tixtieq tfakkar bħalma għamiltu intkom in-natura sensitiva ta' ton fil-fora internazzjonali u ir-responsabilità partikolari tal-Unjoni Ewropea qed nagħmlu dak li nistgħu biex niżguraw ukoll is-sostenibilità ta' dan din speċi bil-iktar sem kbir tal-kwoti li għanna, nerfaw responsabilta għax għanna l-iktar numru kbar ta' operaturi għalek l-Unjoni Ewropea għandha rwol ċentrali fil-ġestjoni ta' dan l-stok tant importanti. Din il-proposta hija essenzjali biex nkunu nistgħu nittrasponu b'mod preċiż id-deċiżjonijiet ta' likat li kienu adottati bħala leġislazzjoni komunitarja ftit snin ilu. Ir-regolament jiżgura iċ-ċertezza legali fuq l-obligi ta' l-operaturi kollha u hekk bħala riżultat faċilita l-implementazzjoni ta' mizura ta' miżuri u rispett l-Unjoni Ewropea vis-à-vis l-obbligazzjoni internazzjonali nixtieq issa nirrispondi għal xi ftit mill-kummenti l-iktar minn Mato, Briani, Bilbao, daw kolla tennaw ir-rwol ta' sajt artiġjanali u iva u għaminnu l-Kummissjoni u koll ehm, taqbel eh, mal-Parlament biex inżommu tamir tradizzjonali, artiġanali u naqblu kol mal-abbozzar li il-rapport mux dejjem ikun għaddatat u jista' jisvija. Issa meta niġu għadda nasbiet ta' ton li ġew imsemmin ukoll mhumiex biss eh, tamir, l-uniku tamir, jew l-uniku tamir illi jagħti opportunitajiet għax-xogħol u dan xirrefless fl-emendi għal rapport mis-sur Mato. Issa, jekk il kummissjoni taqbilx illi tinkludi suġġerimenti biex talloka iktar kwoti jew twaqqaf breakdown ta' dawn l-allokazzjoni tal-kwoti skont it-tamir IVA naseb għandna bżonn neġgħu nevalutaw fid-dawl tal-karatteristiċi speċifiċi tas-sajt f'kull stat membru. Individwalment, kien hemm xi kummenti. Fuq il-larma draba, ġifiri il-sajt artiġanali permezz tal ġbiki li għanna bżon ġifiri ikonna eh, mezzi iktar sostenibli u favur l-ambjent issa fuq il-punti minn Marco Affronte li tkellem fuq l-importanza ta' dan l istok għas-sajjeda Ewropej u napprezza li jekk suppost nagħmlu ħafna minnkom tkellimtu fuq l-aspetti soċjo-ekonomiċi u naħseb illi l-ġestjoni adattata huwa biss il-mezz kif nistgħu nimxu l-qoddim u nħarsu s-sostenibilità u sostenibilità ġifiri fuq meda twila ta' żmien ta' dawn l-aspetti soċio ekonomiċi Naqbel ukoll ma' Sinjura Rodus li qal let illi l-kwoti għandna bżonn ikunu trasparenti, eċċetru, jiena nemmen illi din hija xi ħaġa li stati membri kollha għandhom ikollhom bħala għan tagħhom u l-fatt li jkun hemm il-ħtieġa ta' selezzjoni olja biex ikonna sajt li jkun ta' skala zaħir anki s-sajt artiġanali ir-ruoli sta' jkun dan it-tip ta' sajt artiġanali naqbel ukoll ma' xi minnkom li qalu illa għandna bżonn naqblu illa l-affarijiet mhumiex tajbin daqs kemm nixtiequ u għalhekk jiena illi ma nistawx nibqgħu bdejna fuq saqna iva mxejna l-qoddim imma qatt fadal ħafna xwieħed jagħmel. Aguilera eh, tkemmet fuq il-livell indaqsa l-kulħadd kif ukoll distribuzzjoni iktar ekwa lejn is-sajjeda iż-żar. Jiena ħadd nota tal-punt l-Onorevoli Van Dalen fuq il-ħejk dinja xi ħaġa illi iva nistgħu niddiskutu issa fuq il-LIA fuq it-tamir kollettiv tas-sajt minn Santos dinja xi ħaġa illi x-xjenzjati jikkonsidraw imma jekk ikun hemm bżonn hemm bżonn forsi intejbu s-sitwazzjoni issa fuq dak li ntqal fuq l-atti delegati naħseb dan huwa element kruċali tal-proposta għax se jkun hemm emendi tas sikwiet ta' likat, ġifi tal-pjanta rikupru ta' likat, u dawn l-emendi jkollhom isiru parti tal-leġislazzjoni komunitarja pass maġġel dan il-proċess eh, Eh, museħalina forsi naġixxu imma dawn l-atti delegati permettunna naġlu u trasponu l-miżuri tal-ikat bħala liġi Ewropea fuq eh, aspetti mhux essenzjali tal-atti leġislattivi. Nasib huwa l-Onorevoli Caputo li sema dan il-punt. Issa. Fuq il-preċiżjoni u d-dejta pożittiva tal-rekupru hemm bżonn inkunu kawti ħafna l-Onorevoli Jakovic u oħrajn sema dan il bud is-Sur Ferreira u wkoll tkellem fuq id-distribuzzjoni imtejba. l onorevoli Renato tkellem fuq l-istok u l-impatt soċo-ekonomiku l-kwoti IVA għedin emmek biex iġim qasmin mill-istati membri eh, b'mod iktar ġust. Naħseb illi l-importanza tal-RFMOs iva naqbel li jkunu iktar rappresentativi kif ukoll iktar trasparenti sa dak li qal Sur Faraġ sfortunatament illum qegħdin nitkellmu fuq siba ton. U bħala ajkat imma nixtieq ngħidlek illi naqbel miegħek illi l-Anglers qed jikkontribwixxu ħafna għall-ekonomija ta' ħafna mill-Stati Membri Ewropej, inti tkellimt fuq minn mit-telf eh, fil-Renju Unit hemm xi 1.3 miljuni Angles fi Franza wkoll u persentaġġ qoli ta' siba se tiġi maqbut mill-Angles u billi qed jibbenefiċaw naħseb ukoll għandhom bżonn jerfa responsabilità tagħhom ukoll. Issa, fuq il-proposti fuq is-sibas il illi ma jiġux parti mid-debattu ma naqbilx miegħek. Ilna niddiskutu dan il-punt u ilna nħedġu l-istati membri kollha involuti biex ikunu jistaw jaslu għal pjan li jista' jkun suġġett ta' suġġett. Issa dak li qal l-Onorevoli Camposan naqbel anki jekk għamilna titjib fuq ir-rekupru l-speċi għadhom medda u nittamaw illi likat se jkompli illi jikonsidra dan il-punt. Mod ġenerali, nixtieq nirringrazzja l-onorevoli membri ta' din il-Kamra l-kontribuzzjoni ta'kom u mill-ġdid nixtieq nirringrazzja l-Sur Mato il-rapporter u din il-Kamra għal diskussjoni produttiva ħafna. Grazzi ħafna, President. Grazzi, Kommissarju. Issa l-aħħar kelma l-Sur Mato il-rapporter. Grazie, Kommissarju. Grazzi, President. Grazzi l-Kommissjoni. L-ewwel nirringrazzja este informe. Y gracias también a aquellos colegas que han utilizado. Grazie ħafna, eh, President, u grazie ħafna daw kolla illi tkellmu. Eh, u ovvjament eh, tkellmna fuq affarijiet differenti u grazzi ħafna illi stajt eh, nkun naft kif jaħsbuha. Issa fuq il-kwoti, l-ewwel net qegħdin nitkellmu fuq il-fatt illi e kien hemm sforz kbir min-naħa tal-sajjida biex jirkupraw l-istoks, imma da hemm bżonn li jkun hemm sida fil-kwoti. Huwa importanti ħafna kif ikun dawn il-kwoti jiġu mqasmin. Huwa minnu illi mhux il-Parlament mhuwiex dan is-suġġett dan ir-rapport imma hija alternattiva politika, messaġġ ċar ħafna. Hemm bżonn li dawn il-kwoti jiġu mqasmin aħjar, jkunu għal benefiċċju tas-sajjeda e, żgħar, mhux qed ngħid illi l-kbar sajjeda l-kbar huma xjaten, le, imma hemm bżonn ta' distribuzzjoni iktar ekwa favur ukoll tas-sajjeda iż-żgħar. U għalhekk naqblu ma' din il-pożizzjoni u diġà inkludejna e, fil-kompromess fit-test hemm emenda illi tajtek imma fl-aħħar mill-aħħar nippretendu biss li jkun hemm distribuzzjoni iktar ekwa tal-kwoti. Mbagħad sur kummissarju għandna problema. Aħna ilna nisimaw ħafna fuq l-atti delegati. Jidir li int il-Kommissjoni E, eżempju li titrasponi baġla ħafna, għanna ħafna eżempji ta' dan, u lek ma nistawx nużaw bħala argument jew biex naħbu l-affarijiet din is-sitwazzjoni biex neliminaw kompetenzi tal-Parlament. U hemm bżonn nilqaw din is-sfida, ngħidha mingħajr tlaqliq, u hemm bżonn li jkun hemm kodeċiżjoni, hemm bżonn illi l-affarijiet ikun jistgħu jaġlu ħafna u jimxu l-qudiem b'ċerta għaġla u aħna maħnisten ħallu minn idejna l kompetenzi tagħna. U dan il-kontekst aħna sen komplu nisimaw dak l għandek xtajt. Grazie ħafna. The debate is closed and we vote on this tomorrow. U jala għawnek nivotaw dwar dan għada.